hemm xi bidliet għal kumitat għal delegazzjoni. L-informazzjoni dwar dan se titħabbar fil-minuti. Jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni għal dawk il-minuti mela nistgħu nadottawhom.